di Präsidentin. Guten Tag, äh, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Äh, die Sitz tajjeb, Sinjuri. Mela, nerġaw inkomplu bil-seduta tagħna l-minuti tal-laqa tal-bira u t-testi li ġew adottati huma disponibbli ma nafx hekk hemm oġġezzjonijiet Dana mhux il-każ għalhekk mela il-minuti issa huma approvati il-President irċieva minn il-Kunsill